Ek aħna nifirħulu għal daqstant skont l-artikolu 7 tal-regolament fuq l-elezzjoni tal-deputati skont l-artikolu 4 tal-regolament <clears throat> aħna naraw li għaw post vakanti me 27 ta' jannar un